Issa ser eh, naddu għal dibattitu konġunt dwar ir-Repubblika eh, tal-Kroazja il-rekomendazzjoni ta' Sur Swoboda dwar l-applikazzjoni tal-Kroazja u għanna rukoll il-rapport ta' Sur Doboda għat-talba għat-tul fl-Unjoni Ewropea tal-Kroazja. Naddi l kelma lir rapporter Sur Soboda għal erba' minuti. Grazzi, President. President uh, tal-Kunsill Kummissarju. Isur Dukadevic u un-negozjatur ewlieni. Nelqakom jiena nixtieq ngħaddi lill-Parlament l-aħħar rapport tiegħi u nitlob eh, eh, l-aħħar ftehim li għandu jsir biex tidħol il-Kroatja fl-Unjoni Ewropea dan kien proċess diffiċli u li ittratta tliet Prim Ministri differenti u wkoll għal politiċi oħrajn bħal pereżempju Popovac u oħrajn kif ukoll il-politiċi kollha Kroati u rew ħafna unuru dinjità u qalu li rridu naħdmu flimkien fl-qsma Ewropej. Flimkien ma' pajjiżi oħrajn ta' dan ir-raġuni, nixtieq nirringrazzja li xedaw rapporter għal kooperazzjoni eċċellenti u nirringrazzja wkoll lill-Kummissjoni u l-Kummissarju Fuller u koll lill-membri tal-Kunsill. il-politika Ewropea konsistenti ippermettitilna li ninnegozjaw ġewwa l-Kroazja biex nassiguraw li l-Kroazja ser tagħmel ir-riformi meħtieġa u wkoll tikkoopera mal-Qorti Internazzjonali Kriminali ġewwa The Hague din miex sensibilità Ewropea din anzi edaturi li permezz ta' dak li talimna mill-passat nistgħu nitalmu jina ma rajt li l-Kroazja tiddefendi biss li l-annifissa iżda rajt ukoll ċertu kritika u forsi x'nies użaw is-sitwazzjoni avvantaġġ tagħhom f'ċertu kazijiet. iżda dan ma ġarax fil-Kroazja ġiet miġilda l korruzzjoni u anke l fatt li ex Prim Ministru bħalissa jgħat u il-qorti ma turix kemm kien hemm korruzzjoni ġewwa l-Kroazja iżda turi eżattament kif il-Kroazja u kemm il-Kroazja uriet eh, indirizzat il-problema biex tindirizz eh, din il-problema ser ikun hemm monitoraġġ legali u wkoll skontina dan huwa tant meħtieġ għaliex il-Kummissjoni trid tiċċekkja li l-riformi jkunu saru qabel ma tidħol il-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li l-Kroazja għamlet ħafna sfort, nirringrazzja lil Boris Tadic tal-li huma u li president ukoll tal-li huma ħadu passi importanti ħafna biex jisolvu il-problemi ma' Serbja. Jiena kontem wara l-problemi li kienem eh, ftit ġimat wara u rajt kem tista' issir ħsara meta din issir minant politiċi irresponsabbli wkoll iżda ħafna nies dan il-pajjiż kienu għedin ħarsu il-, -il lejn il-futur. In-nies kienu lestu li jitkellmu dwar il-problemi. Jiena hemmhekk kelli dibattitu internet interessanti ħafna. In-nies rridu ikunu jafu x'kien qed jiġri ġewwa l-Ewropa biex jippruvaw jiġġieldu din il-problema in-nies indunaw li issa jridu fl flimkien biex jiġġeldu din il-problema tal-mibeda. Jiena konvint ukoll li dan kollu juri li l-Kroazja ser tagħmel dak kollu li tista' biex eh, tinfluenza l-pajjiżi kollha f'dak f'dik iż-żona u tagħtihom ukoll ċans biex tidħol fl-Unjoni Ewropea wkoll. Il-politika tal-viċinat hija importanti ħafna u jiena grat li l-Kroazja u l-Slovenja u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill prim Ministru Sloven ukoll għaliex kien possibbli li nelbu il-konflitt fuq il-frontiera għal daqstanti dħul tal-Kroazja tfisser eh, li qed nibnu iktar ġewwa l-Unjoni Ewropea u jiena nispera li l-Kunsill ikun koraġġuż biżejjed f'dawn il-ġranet li, eh, li ġejjin mas Serbja u l-Montenegro biex nurwom li wara t tul tal-Kroazja l-proċess tal-Unjoni ser jibqa' għaddej forsi ħafna nies bħalissa qed jaħsbu le m'għandux ikun hemm iktar tkabbir għaliex it-tkabbir huwa il-raġuni, il-kawża tal-problemi tagħna. Iżda ma kinux il-problemi kostituzzjonali fil-pajjiżi l-ġodda u lanqas il-problemi ekonomiċi f'dawn il-pajjiżi ma kkawżaw il-kriżi Anzi nispera li għada iktar tard ikun hemm ftehim tajjeb għadħul tal-Kroazja u dan jista' joħloq iktar fiduċja. Huwa importanti li f'dan iż-żmien nuru kemm importanti għall ewropa li tafas iktar għadħul tal-Kroazja u tiddefendi dan il-fatt biex nuru kemm aħna nemnu fl-Ewropa. Grazzi, issa ser naddu għal Ministru fisem il-Presidenza tal-Kunsel. Grazzi. President, Kummissarju, Membri Onorevoli, nilqa Ningrazzjakom tal-opportunità li tajtuni biex nieħu sehem f'dan id-dibattitu dan huwa parti minn proċess li ser iwassal għal firmar tal-trattat ta' dħul tal-Kroazja li mbagħad bekk dan il-pajjiż ser isir 28 stat tal-Unjoni Ewropea dan huwa żvilupp ferm pożittiv u jiena naħseb li l-koll għandna nifirħu l Kroazja tal-li tikseb dan is-suċċess wara proċess twil ta' negozjati jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nerġa' intenni it-twemmin tiegħi li l politika ta' tkabbir hija waħda mill-ikbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea, l-integrazzjoni Ewropea għandha waħda mill-għanijiet ewlenin tagħha jkun hemm iktar paċi, stabilità u rikonċiljazzjoni. It-tkabbir huwa wieħed mill-istrumenti ewlenin biex inkunu nistgħu nilqu dawn l-għanijiet. Fi żmien meta l-Unjoni qiegħda tiffaċċa dawn l-isfidi sinifikanti kif għadna kemm għedna ftit ilu, it-tħul tal-Kroazja fakkarna raġunijiet għalfejn l-Ewropej għażlu li jikkooperaw f'dan il-qafqas uniku eh, li huwa l-Unjoni Ewropea dan ifakkarna fis-suċċess straordinarju tal-integrazzjoni Ewropea kif eh, raw oħrajn eh, u kif ħafna nies li jkunu parti minn dan is-suċċess. Dan il-Parlament għamel ta' ħafna appoġġ lil Kroazja u matul il-proċess ta' negozjati u jien nixtieq nirringrazzjakom ta' dan l-appoġġ. Jiena nixtieq nenfasizza llum li waħda mill-bażijiet mill-punti ewlenin huwa l prinċipju tal- tal-meriti tagħhom stess u ma jnexxilhom jilħu eh, dawn il-kundizzjonijiet stretti li għamlitilhom l-Unjoni Ewropea u din il-kundizzjonalità turi li huma lesti biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Tħul fl-Unjoni Ewropea ovvjament iwassal għal benefiċċji sinifikattivi iżda wkoll għandu ċertu obbligi. Dan dawn l-obbligi jassiguraw li ċ-ċittadini kollha huma lesti li jkollhom vantaġġ tal sħubija u dan għandu eh, għandu peace fuq il- il-kwistjoni kollha tal-politika ta' tkabbir, għal daqstan trid nenfasizza ħafna. Hemm ukoll punti ieħor importanti ta' il-kwistjoni tal-kredibilità f'dan il-proċess jekk il-kandidat jilħaq il-kriterji kollha ta' tkabbir, l-Unjoni Ewropea wkoll tagħti eh, tagħmel skont dak li tkun wedet it-trattat ta' dħul jista' jiġi firmat il-ġimgħa d-dieħla ġewwa Brussell la eh, minħabba li l-ċeremonja se ssir filgħoda il-Prim Ministru Sinjor Kosor se tkun tista' tipparteċipa bħala osservatur fil-Kunsell Ewropew iktar tard dik il-ġurnata stess u nisperaw li ser eh, tkun tista' tara eh, kunsill ottimistiku kemm jista' jkun. Jiena wkoll nixtieq insemmi u nenfasizza li x-xogħol fuq it-tħul tal-Kroatja għadu ma spiċċax kif qal il-Kunsill Ewropew f'Ġunju eh, il-Kroatja titkompli bil-isforzi taħħa ta' riforma biex bel tkun tista' eh, tilħaq l obligi kollha sa mill-ewwel ġurnata ta' tħul ir-riżultati eh, tajbin u track record tajbin huma mistennija il-monitoraġġ ta' qabel id-dħul ħajkompli għaddej mod partikolari fir rigward tal-kwistjonijiet tal-ġudikatura drittijiet fundamentali u wkoll fil-qasam tal-ġustizzja libertà sigurtà kapitlu 24 da il-Kunsil ser jikkonsidra rapport ta' progress fuq il-Kroatja u koll monitoraċ eh, għal eh, negozjati kollha. Jiena nassigurakom li l-Kunsil flimkien mal-Kroatja ser jkomplu jagħmlu eh, assessjar fuq l-iżvilupp u ser jibqa' jizom lil dan il-Parlament informat bisje. u jew ma ninsewx il-futur it-tħul tal-Kroatja huwa sinifikanti għar-reġun kollu dan huwa sinjal pożittiv ħafna u għandu jiġi meqjus bħala sinjal pożittiv biex inkunu nistgħu niksbu iktar f'stabilità, paċi, konċiljazzjoni għabbażi ta' eh, relazzjonijiet tajba mal-ġirien dan il-fat, dan l-avveniment, dan l-firmar ta' trattat għandu ikkun inkoraġiment għal pajjiżi l-oħrajn fir-reġjun biex bekk inkunu nistgħu insegwu l-istess valuri għal rikonċiljazzjoni mal-ġirien u wkoll biex nuru determinazzjoni sħiħa fil- biex inkunu nistaw ehm, nilħu il-kriterji ta' tħul. Aħna nisperaw li dan l-avveniment fil 9 ta' Diċembru ser iwassal għal momentum ġdid fil-perspettiva eh, Ewropea għall balkani tal-Punent u dejjem jekk il-pajjiżi kollha isegwu eh, din it-triq ta' riforma. Grazzi ħafna. Grazzi, Ministru. Issa ser ngħaddi l-kelma lill kollegi tal- eh, kumitati differenti issa ser ngħaddu għal rappreżentant tal-Kumitat tal-Baġit. Skużawni, tgħid il-President. L-ewwel nett ser ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Eh, Skużawni. Intom ġejtu mitluba biex tagħtu il-konsens tagħkom dwar il-kwistjoni ta' dħul tal kroazja għal ħafna snin huma ħadmu magħna u għal daqstant issaw nistgħu naqsmu flimkien eh, dan il-ċelebrazzjoni ta' din il-ġurnata. Nispera li l-votazzjoni tagħkom għada fuq ir-riżoluzzjoni preparata mill-Sur Swabada se tkun vot pożittiv. Dan ser jippermetti lill kunsill biex ikun jista' jieħu deċiżjoni fuq id-dħul tal-Kroazja biex bekk it-trattat jiġi ffirmat fid-9 ta' Diċembru. Il-vot ta' huwa vot għall Kroazja għal dan ir-raġun u għall unjoni Ewropea u mod partikolari ħajkun vot għall Kroazja. Il-Kroazja hija differenti ħafna issa meta mqabla ma dak il-pajjiż li tagħmel talba għadħul 10 snin ilu. Fil-fatt dan kien uh, poter li wassal għal dan l-iżvilupp kollha aħna rajna li l-ekonomija hija lesta biex tipparteċipa fis-suq intern u huma ġew mill-quta wkoll mill-kriżi ekonomika żminijiet dejjem jinbidlu iżda il-Kroazja għandha tkompli bir-riformi ekonomiċi tagħha il prinċipji demokratiċi u mbagħad drittijiet fundamentali dawn huma rrispettati. L-istat ta' dritt ġie saħħa permezz ta' għadd ta' riformi differenti. Dan ir-riżultat ta' dan ix-xogħol qiebes li għamlet il-Kroazja f'kull sens u dan il-metodoloġija tinvolvi użu sistematiku ta' benchmarks. il-Kroazja trid iżomm għal kundizzjonijiet stretti biex bekk tkun stat membru sħiħ fl-ewwel ta' eh, Lulju tal-2013 fuq speċifiku eh, sar fuq il-riforma tal-ġudikatura u l-ġida kontra l-korruzzjoni. Dan wassal biex il-Kroazja tkun tista' eh, eh, taħdem iktar fil-proċess ta' negozjati u wasal riżultati tajbin ħafna. Bħal pereżempju l-mod ta' kif il-prosekuzzjoni u l-awtoritajiet tal-ġudikatura qegħdin jindirizzaw kwistjonijiet każijiet ta' korruzzjoni. Dan però mhuwiex it-tmiem ta' kollox. Il-Kroazja issa trid eh, turi li i ser iżomm mal-impenji tagħha fil-kuntest ta' negozjati. il-preparazzjonijiet se jibqgħu għaddejjin sa ma ssir id-dħul tal-Kroazja. Dawn se jkun ta' priorità kbira għall-gvern li se jiġi format wara l-elezzjonijiet f'Diċembru. Jena nista' nassigurakom li l-Kummissjoni ser tibqa' tagħmel il-monitoraġġ u ser tibqa' tagħmel eh, eh, tirrapporta fuq il-Kroazja fuq l-impenji li ser tieħu b'mod oġġettiv. Sa ma din tidħol eh, fl-Unjoni Ewropea ser nibqaw nassistu lill kroatja f'din l-aħħar fażi ta' preparamenti. Il-Kummissjoni wkoll ser tibqa' eh, eh, żomm lill-Parlament Ewropew informat biss u jiena ehm, ser ser ninformakom dak l-informazzjoni nkunu ksibna. Il-progress tal-Kroatja u triq għal oħrajn wera wriet li il-benefiċċji ta' integrazzjoni Ewropea jinsabu eh, rib ħafna tagħhom u jistgħu jilħquhom kien hemm dawn joffru ħafna benefiċċji politiċi, soċjali u ekonomiċi u għal daqstant jistgħu jkunu bħala eh, mezz ta' aktar stabilità u kooperazzjoni reġjonali. it eh, wassal għal iktar demokrazija u stat ta' dritt. Ekonomikament, it wassal għal standards ta' għajxin aħjar fl-istati membri il-ġodda il-proċess ta' tkabbir mhuwiex biss kwistjoni ta' leġiżlazzjoni eh, fl-akki komunitar, iżda hija mod partikolari li niblu lis-soċjetà u wkoll li naċċettaw il-valuri li fihom li fuqhom l-Unjoni tagħna hija bbażata dawn il-valuri huma marbitin ħafna ma' loqsma tal-ġudikatura u ta' drittijiet fundamentali kif ukoll tal-ġustizzja, sigurtà u libertà. Aħna zviluppajna eh, approċ ġdid u fi negozjati futuri aħna nissuġġerixxu li nitratta dawn il-kwistjonijiet l-ewwel u eh, nalquhom l-aħħar. President, membri onorevoli, ma nix ninsew li din it-triq hija it-triq għall-Unjoni Ewropea. Il-tkabbir huwa fl-interess strateġiku tagħna għall sigurtà tagħna u għall prosperità tagħna l-adozzjoni tal-Balkani tal-Punent tal-valuri tagħna stess iwassal għal stabilità u għal riformi politiċi irreversibbli. Integrazzjoni fissu intern ser jibbenefikaw lill esportaturi u l-investituri tagħna stess. L-adozzjoni tal-aki ser iwassal biex aħna nkunu nistgħu nilħu eh, l-għanijiet tal-politika strateġika tagħna bħal pereżempju fil-qasam tal-enerġija tat trasport, l-ambjent u interessi oħrajn strateġiċi tagħna politika ta' tkabbir kredibli jew l-iktar od effettiva li għanna biex nappoġġaw din il, dan il-proċess ta' riforma ta' trasformazzjoni. Idħul tal-Kroazja issa juri eh, il-kredibilità ta' din il-politika. Jien nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tagħhom u għall appoġġ għaliex mingħajru niddubita kemm illum inkun nista, kont inkun nista niġi hawnhekk u nkun parti mill-istorja. Grazzi, issa ngħaddu għal rappreżentanti fisem il-gruppi fisem il-kumitati l-oħrajn. Issa ngħaddu l-kelma l rappreżentant tal-kumitat tal-budget. Kollegi, il- tmawl tal-Kroazja hija xi ħaġa storika u nittamaw li dan iwassal għal pajjiżi l-oħrajn tal-Balkani tal-Punent biex jissieħbu. Aħna għamilna evalwazzjoni ekonomika ta' dan id-dħul ta' dan il-pajjiż u dan ifisser zida tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Ifisser li l-Kroazja trid tissaħħaħ il-kapacità tagħha li tkun tista' b'mod effikaċi tassorbi l-fondi Ewropej, speċjalment fil-livell lokali u reġjonali u għall-SMEs għaliex mhix kwistjoni biss ta' setat ċentrali, aħna nħossu li l-pajjiż tal-Kroazja huwa kapaċi li zvolġi dawn ix-xogħol u anki fil-ġlieda tal-korruzzjoni naħseb li jista' jirnexxi. Aħna konvinti li zida ta' li l Kroazja minħata tal-Unjoni Ewropea mhix spiża iżda investiment għall-iżvilupp demokratiku, uman u it-titjib tal-ambjent kif ukoll tkabbir ekonomiku li ħatkun benefiċċju għall-Ewropej kollha. Għalhekk nistgħu ngħidu fuq stampa ġenerali merħba l kroazja fil-familja Ewropea. Grazzi, kollega, issa fissem il-Kumitat Afko ngħaddu l-kelma lil Sur Traskowski għal-minuta. Għaddejjim minn żminijiet diffiċli, iżda nistgħu nkomplu b'ħafna tkabbir u dan ħafna drabi fisser li jimxijt fit biex ikun hemm katalista għal bidla u għal tkabbir potenzjali. Jien nixtieq nagħmel punt istituzzjonali mill-opinjoni tiegħi. Nixtieq ngħid li l-proseduri ta' adezjoni mill adezjoni mit-trattat adezjoni eżjoni mar Repubblika ta' Kroazja u l-protokolli li talbu Repubblika Ċeka u l-Irlanda l-artiklu 49 mill-bażi u hemm bażi oħrajn legali U ovvjament hemm proċeduri differenti skont il-ħin skont il-ftejmiet tan-negozjati inkorporati fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Ġunju ta' Ottubru u Ġunju Ottubru tal-2009 u dan ma jfissirx li ser tiġi posposta id-data tal-sħubija. Importanti nirbatu messaġġ ċar ta' l-Unjoni Ewropea li bħalissa dejjem iż-żmien diffiċli, nafu li dan huwa pass aħari lejn il- lejn il-familja Ewropea u nixtieq ngħidilha tras input. Merħba bil-Kroat. Grazzi, nkomplu issa bil-kellima fisem il-gruppi politiċi, fisem il-PPE, naddu l-kelma l-Onorevoli Posselt għal żewġ minuti. President, dan il-Parlament jappoġġa l-Kroazja l-iktar minn 30 sena fil-fatt. Minn mindu kien hemm l-avveniment ta' Otto f'Nabsburg fit-tmeninijiet diġà konsegwejt il-proċedura. U taħt it-tmexxija ta' Sur Njura Dunxlerich aħna biex ngħidu hekk segwejna s-sitwazzjoni tal-Kroazja u dejjem kienet tarrafna dwar ix-xewqat tal-popolazzjoni tal-Kroazja dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-niedem fil-pajjiż. Aħna kontribwejna l-proċess ta' demokratizzazzjoni wara l-ewwel elezzjonijiet ħilsa tad disajnijiet u fimna wkoll li huwa meħtieġ li jkun hemm negozjati ma' Belgrade biex ikun hemm liberazzjoni paċifika u biex, biex il-pajis jimxu lejn federazzjoni. Ovvjament, dak iż-żmien il-komunisti kienu għamlu kampanja sħiħa kontra d-dinja tal-ponent, iżda din biex ngħidu hekk falliet u fil-1992 inħalqet demokrazija fl-aħħar u nħalqet ukoll ir-rieda li joqorbu kemm jista' jkun lejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea arfita bħala stat il-Kroazja. Għalhekk għejnija appoġġajnija fit triq ta' lejn l-Unjoni Ewropea l-Kroazja u dan huwa pajjiż tal-mittel Ewropa, tan-nofs tal-Ewropa u wieħed mill-aqwa kandidati li aħna kellna. U lek nixtieq nirringrazzja lill-kollega Zvoboda li b'grazzja l-lajnuna tiegħu għamela possibbli li flimkien flimkien ukoll ma' shadow rapporters u l-kollaboraturi kollha irnexxinna li l parlament stess elimina l-ostakli kollha li kienu qegħdin ixekklu is-sħubija tal-Kroazja fil-familja Ewropea. ħafna drabi kien hemm ostakli li kienu artifiċjali u dan ma kienx aċċettabbli li nkomplu sejrin hekk. Il-proċess ta' sħubija diġà kien diffiċli kif kien u forsi li l-Kroazja minnilhom xi proċeduri u rekwiżiti aktar ħorroġ meta mqabel ma' pajjiżi oħrajn. Il-Kroazja iżda b'kuraġġ kbir elbed dawn l-ostakli marret li lin minn hekk u llum fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nilqaw lill-osservaturi tal-Kroazja għaliex dawn se ituna eh, sprun ġdid l-Unjoni Ewropea, u għalhekk ngħidu merħba l-Kroazja. Grazzi l-Onorevoli Posilt, issa fisem l-SND, żewġ minuti l-Onorevoli Vigenin. Kien ikun aħjar li kieku id-dibattitu kien ikun ehm, iktar imqanqal mill-li noqogħdu nħarsu lejn l-aspetti ekonomiċi u finanzjarji li kieku ċittadini kroati semaw dawk li kienu tgħidu l-kollegi kienu jasbu għadartejn jekk tassew jixtiequ xi jissieħbu mal-Unjoni Ewropea jew le. It-tħul tal-Unjon tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea hija suċċess għal pajjiż iżda anke għall unjoni Ewropea. Naħseb li s-ħobija tal-Kroazja tasal fi żmien speċjali u importanti ħafna lina u ser turi li s-sitwazzjoni tal-Ewropea mhix daqshekk traġika, mhix daqshekk diffiċli bħalma tipinġuha xi wħud u li din l-Unjoni għandha futur u għadha attraenti. Nixtieq insemmi xi ħaġa li għal kollega rappresentanti ieħor li tajdu li diffiċli ħafna, iżda ma tafux tfisser li tkunu barra mill-Unjoni Ewropea u jkollok tħabba wiċċek ma' din il-kriżi. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea eh, ser turi maġġoranza kbira fil-pożizzjoni favur id-dħul tal-Kroazja. Palma diġa kien hemm fil- Ehm, minn mannaħa tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kroazja. Nittamaw li l-Istati membri juru l-appoġġ tagħhom ukoll u nittamaw li l-iskeda tal-adeżjoni nżommu magħha biex bekk il-Kroazja tissieħab magħna kif kien ippjanat. Kuntenti ħafna li l-Onorevoli Svoboda, rappreżentant tal-SND, kien ta' suċċess fir-rapport tiegħu u b'mod siwa ħafna rnexxielu jgħin il-Kroazja biex jilħqu dan il-punt. Xi ħaġa li hemm fir-rapport li nixtieq nisħaq dwarha hija s-sem ta' ċittadini. Din hija importanti ħafna u nittamaw li r-referendum ikollu turnout li u jkun pożittiv biex bekk il-referendum li ħajsir f'kull Kroazja ikun pożittiv. L-issur posilt fl-aħħar nixtieq ngħidlu li l-Kroazja ovvjament kellha tilħaq kriterji aktar għoljin iżda b'dan il-mod ma taħtieġ mekanizmi monetari bħal pereżempju kellhom bżonn il-Bulgarija u r-Romanija, u għalhekk naħseb li Kroazja kienet u hija suċċess. Grazzi, issa fisem l-alde ngħaddi l-kelma l żewġ minuti l-Onorevoli Vagel. Tribuni, poċċeċċeni smoda stenna. Tajpwis, eżis kollegi, eżis ehm, osservaturi tal-Kroazja fil- pala vizitaturi naf li huwa jum importanti ħafna likom u l-Kroazja kellha tistenna ħafna snin biex jasal dan il-moment għall-isħubija, momenti bħal dawn tant solenni u ta' ċelebrazzjoni biex ngħidu hekk naħseb li kienu mistennija u naħseb li l-Kroazja kella tħallas aktar qares biex tkun tista' tissieħeb meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn u li daħlu dan l-aħħar fl-Unjoni Ewropea. Forsi dan kien konsegwenza ta' perspettiva negattiva jew ħażina tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar mill-aħħar, Kroazja kellha dejn minħabba il-gwerra li kien hemm fir reġjun tal-Balkani. Iżda dan ma jfissirx li titkun l-iktar meqjusa bħala vittma, aħna nħossu li l-futur Ewropew ta' dan il-pajjiż tal-Kroazja ser iwassal biex ikun hemm koeżjoni aħjar tal-politika, tas-soċjetà ċivili, fil-pajjiż u dan huwa suċċess importanti ħafna, speċjalment tal-stat li matul l-istorja tiegħu sar pajjiż aktar demokratiku. Illum il-ġurnata l-Kroati kollha għandhom għan waħdini komuni li jistgħu jifirħu bih. Palma kienet jgħid il-Kummissarju ftit ilu u naqbel miegħu għad fadal xi punti li għadhom pendenti u fi snin li ġejjin il-Kroazja xorta waħda għax taqdef biex pereżempju tkun tista' timxi l-qudiem fir rigward id-drittijiet tal-bniedem, fil-ħarsin tal-minoranzi pereżempju, Dawn huma problemi ta' kulħadd u mhux problemi tal-Kroazja biss. Għaldaqstant, nixtieq ngħid merħba lill-Kroazja u nifirħulkom għal dan is-suċċess biex bekk ikonna 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Issa ħana del kelma lill-Onorevoli Tanek fisem li sejar. Grazzi kelli l-pjaċir li nqatta l-btajjel tas sajf fil-Kroazja li xkellem prosperità u progress soċjali f'dan il-pajjiż tan sabiħ, kien hemm in-negozjati kollha u l-grupp tiegħi li sejjar se japprova l-sħubija tal-Kroazja bħala 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Nafu li l-proċess ta' riforma u fil-reġun tal-ex Jugoslavja u anke per eżempju il-tfuħ il-ħabs tal-ex Prim Ministru tal-Kroazja kienu passi l dim iżda tfadal xogħol ħafna fadal ħafna xogħol li jrid isir biex jġildu reati u anke l-IDPs Rrid kunem hemm kooperazzjoni sfiqa min naħa tal-Kroazja mal l-ICTY biex bekk kun tista' titfa' wara spalleja l-istorja negattiva li kellha u timxi lejn il-futur. L-adeżjoni tal-Kroazja ħajkollha ċertu problemi bħal pereżempju jekk ikun hemm derogi temporani għal eh, migrazzjoni tal-ħaddiema madwar l-Unjoni Ewropea u rridu nmexxu din il-pressjoni anke minħabba l-fatt li hemm Ehm, li dawn huma żminijiet diffiċli fejn ma tantx hemm flejjes pubbliċi. Nittamaw li dawn il-konċessjonijiet ma jkunux abbużati u mhux nispiċċaw fejn situazzjoni fejn il-kriminali kun jistgħu jimxu b'mod ħieles madwar l-Ewropa. Dan huwa t-tieni pajjiż wara Slovenja minnaħa tal-ex Jugoslavja li ħajsieħ fl-Unjoni Ewropea u nittamel dan jawgura tajjeb għal Montenegro għal Serbja bija tal-pajjiżi biex bekk ikunu jistgħu jimxu l-qoddim u jmorru lilin mill-ġlied li hemm fil-frontieri. U Maċedonja barra minn hekk n-negozjati dal-waqt. għal pajjiżi tal-Balkani tal-Punent nafu li l-futur mhux ċar għaxxejn iżda din hija ċaqta tama biex tmexxi r-riformi u tankra il-suċċess f'paċi, demokrazija u stabilità. U ġalla darba tgħaddi il-testijiet kollha jkun hemm ratifika mill-Istati membri l-Kroazja jridu jappoġġaw lill-edowa tagħhom u lill pajjiżi ġirin tagħhom speċjalment is-Serbja fl-adeżjoni għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. il-President, issa l-Onorevoli eh, mkellim li jixtieq jagħmel karta blu għal sur Tanek, inti taċċetta karta blu minn l-Onorevoli Posilt. Iva, jekk jogħġbok, President. Ich freue mich über die Rede des Kollegen Tenok, wollte aber nur... Iva, kontent nisma dak li qal sur Tanek, iżda huwa semma ex-Prim-Ministru tal-Kroazja huwa taf Huwa jaf li mingħajr dan il-Prim Ministru kieku l-Kroazja ma mxiċ daqshekk il-qudiem bħalma hija bħalissa u li dan ir-raġel ħaqqu li jkollu proċess ġust l vantaġġu l azvantaġġi mandu jkun hemm f'dan il-proċess. Jaqbel? F'pajjiżi għal affarijiet sab ġudiċi l-politiċi m'għandhomx hemm kommentaw, iżda jiena nemmen ovvjament proċess ġust għal kulħadd u naħseb li Dr. Sanada għamel rwol tajjeb il-qoddim bħala Prim Ministru biex iwitti triqa l-adeżjoni tal-Kroazja huwa politiku tajjeb ħafna iżda jekk huwa ħati għal korruzzjoni u l-ħela tal-fondi pubbliċi rrid jintafal ħabs din hija ċara l kulħadd. Iżda din hija kompetenza tal-qorti li ddeċidu mhux dan il-Parlament. Grazzi l-Onorevoli Tenek, grazzi għat-tweġiba. Issa l-minuta u nofs fisem il-ħodor l-Onorevoli Lunacek. Presidentin, Herr Kommissar. President, Kommissarju, dawn huma jiem pożittivi kemm għall kroazja kif ukoll l-Unjoni Ewropea. U fl-Ewropa nafu kemm għandna ftit minn dawn il-jiem ta' suċċess jim ta' kuntentezza nafu li dal-waqt ħajkun hemm il-firma trattat tal-adeżjoni għall kroazja u l gvern tal-Kroazja u ċittadini kollha Kroati ħaqhom li niferħulhom. Proset ta' għamlu xogħol tajjeb ħafna da ħajkun hemm il-vot fil-Parlament Ewropew u mbagħad ikun hemm il-firma u mbagħad intemmu bekk proċedura li ilha għaddejja għal għaxar snin. Zda, da ma jfessirx li ħan jispicċa kollox hemm, ħajkun meħtieġ ukoll li nsibu modi oħrajn għal riforma tal-ġustizzja, per eżempju, għal kastigi tal-ħati għal reati ta' gwerra u anki għal affarijiet oħra fejn li għatfad li l-għam xjaqtfu l-Kroati. Għadda jkun hemm il-vot iżda l-PPE per eżempju iridu jisħu xkienu l-iżbalji li saru, speċjalment fir rigward ċertu Spalatov nafu li din mhix prassi tajba ħafna u aħna bħala Parlament Ewropew fi snin li ġejjin irridu niggarantixxu flimkien mal-Kummissjoni li nidentifikaw il-problemi kollha biex bekk is-soċjetà ċivili fil-Kroazja tkun involuta fil-proċess ta' reforma u dan nagħmluh b'mod kostanti. U l-gvern li jmiss fil-Kroazja rid jagħmel propju dan li ikun hemm proċess trasparenti għaliex bekk eh, rridu jkunu konvinti huma stess li din hija ħtieġa u bekk biss mbagħad nkun nistgħu nwaslu biex l-stati l-oħra fil-Balkani tal-Punent joqorbu ma' l-Ewropa. Issa l-President jekk joġobkom l-Onorevoli Ħaċi Gergow għal minuta fisem il-Gwen GL. L-Onorevoli Possil tal-darboħra jixtieq jintervjeni b'karta blu. U xek, jekk joġbok. Ich habe nur domanda l kollega Lunacek. Inti rajt sew it-test tal-PPE xinu? X'fih? Ovvjament il-PPR e ti kondanna il-reati ta' violenza, il-punt 14, iżda fil-punt 15 aħna nixtiequ ngħidu li ma tistax kondanna issa l-gvern, nafu li hemm il-kampanja elettorali bħalissa d fil-pajjiż, ma nikkundannaw il-ħadd tal-dan iżda r-reati ta' violenza irridu jiġu kundannati darba l-dejjem xorta waħda. L-Onorevoli Lunacek tixtieq twieġeb, Iva, President, Iva, Sur Poseltina rajt, so it-test, U hawnhekk mish kwistjoni li nappadġaw il-Balkani jew le, iżda bi wieħed ieħor huwa ċar li seta kunem hemm ħarsina ċittadini tal kroazi u għalhekk għamil din il-kritika għal xejn aktar. Grazzi, tajt il-President, l-Onorevoli Ħazzi Gergo fisem il-GUNGL. Jek jogħġbok, President, aħna bħala GUNGL bħala xelluk Ewropew nilqaw l-adeżjoni tal-Kroazja. U dan wasal fi żmien propizju meta naraw li l-fiduċa fl-Ewropa qiegħda teb u tonqos u aħna konvinti l-koll li nistgħu nimxu l-qudiem aħjar. Jiena Minix ċerta li l-adeżjoni tal-Kroazja mhix ser tkun taħbat eżatt mal li jisfaxxa l-euro, iżda nafu li l-adeżjoni xorta waħda ħafna drabi twassal għal ħafna tibdiliet u ħafna progressi f'ħafna oqsma. Għalhekk kien hemm eh, ritorn tar rifuġjati pereżempju, kien hemm ġlida kontra d diskriminazzjoni, kontra il-ġlidiet il-mibeda mal pajjiżi oħrajn u għalhekk aħna rridu nisqu fuq il-problemi soċjali tal pajjiż pereżempju l-faqar, il-qat, in-nuqqas ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem fost oħrajn u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm ekonomija ħielsa li nafu li xorta waħda ħatamel aktar il-ħajja diffiċli li ċittadini. Aħna rridu tassow li jkun hemm żvilupp ekonomiku trasparenti bil-ħarsin soċjali u anke li naffrontaw ukoll il-problema tal-ekonomija tal-qatt biex bekk ikun hemm aċċess għas servizzi għal saħħa kif ukoll għall-edukazzjoni. Il-President. Issa l-Onorevoli Farage fisem l-IFD. Grazzi, President, jena zort il-Kroazja dal-axar biex narek vera kien xem dibattito nazjonali, e kien xem kampanja ġusta, xsibt, sibt li l-Unjoni Ewropea tamel l-almu taħħa sabiex eh, xaħam eh, t-rikatta l-Kroazja biex tisieħ fl-Unjoni Ewropea. Dġa tatom 320 miljon euro bħala għajnuna qabel l-adeżjoni l-Unjoni Ewropea nefqet miljun euro f'propaganda faħxija ta' riklamar billi tajt li Kroazja hija l-unika li l-Unjoni Ewropea hija l-unika tagħmel Kroazja, taqli tajtu pagi olin u karigi olin fil-Parlament Ewropew u fil-Kummissjoni Ewropea biex turuhom kemm ser jaddu tajjeb jekk jissieħbu u għanna l-bnadar Ewropej fuq bini kollu Ewropej bħalla kieku iwa xipat sabiħ u tajjeb u kollu semxu wartu zar. Iżda il-komunisti għadhom hemm l-affarijiet mhumiex kollox wartu zar, għatem xorta kilba l-poter u kolla personalment ser isiru mimlin eh, mimlijin flus u għonja jekk il-Kroazja jisiru membri fl-Unjoni Ewropea. U jiena ċiniku fuq dan, memx liber, libertà ta' stampa, mem lebda dibattitu nazjonali, anzi jingħata premju 10.000 kroner jekk xi ħadd artiklu f'kwalinkwa gazzetta kroata li tissuġġerixxi li sħubija fl-Unjoni Ewropea hix ħaġa li sir. Hemm korruzzjoni, distorzjoni u ehm, dbabis fir rigward l-istampa kroata biex il-Kroazja tisieħeb fl unjoni Ewropea u dan diġa rajtu bosta drabi għal 1000 sena ġildu għall-indipendenza u għal 20 sena issa xilom jiksbu l-indipendenza, ħarġu mill-esperiment politiku fallut tal-Jugoslavja u jekk jivvotaw favur l-Unjoni Ewropea qed jivvotaw li jerġgħu jissieħbu fu Jugoslavja ġdida. Politiku, esperiment politiku fallut li nittamaw eh, fl-axar mill-axar f'dan xar, jew xarejn li ġejjin ikun hemm dibattitu politiku iżda niddubita dan. Grazzi, l-Onorevoli Bronz għal non attached tal minuta u nofs, jogħġba. Mikrofonu. Iva, għaddew 20 sena minn mindu l-Kroazja iddekjarat l-indipendenza wara 95% bħala appoġġ fir referendum ħafna mietu jew indarbu b'mod serju bħala difiża għal dawn l-interessi għalhekk ħaġa traġika li l-Kroazja issa se eh, neħħi din l-indipendenza u tatija l-Unjoni Ewropea u setati l-ġenerali iva l-orti internazzjonali bħala isom dawn u marġili se jimura l-sagrifiċu għal xi Alla u l-impjiegi tal-Unjoni Ewropea se jkunu medda imma trattat li se jiġi firmat qabel referendum dan juri li l poplu qed jiġu unjorat u qed jiġu unjorati wkoll dawk li mietu fil-gwerra ta' indipendenza tal-Kroazja. Il-gvern tal-Kroazja dan mhux kontent li diġa uża jew uża ħażin il-fondi eh, pubbliċi sabiex dan ibabas ir-riżultati tar-referendum, ir-riżultati dawn qed jieħdu bi biżgur. Ma ovvjament jekk se jkun hemm le vot le dejjem se jkun hemm referendum sakemm it-tweġiba it-tajba tinkiseb dan huwa l-mod Ewropew. O kirjos Karas ja dio lepta parakallu. Grazie ħafna, Sur Karas. Signora President, Rapporter, Signori, Iva l-proċedura ta' teħita deċiżjonijiet. Dawna juru li dawn huma ġranet ferm sbieħ għall kroazja u għall-Unjoni Ewropea għall-Unjoni Ewropea bħala proġett li tlaqqa dan il-kontinent u teleb diviżjoni tal-Ewropa bħala proġett ta' paċi, libertà, kif ukoll responsabilità għal xulxin u mhux niġġieldu kontra xulxin bħala tweġiba għal kriżi li għaddejna minnha u l-isfidi li jridu aħna nilħqu il-proċess għadu ġiex konkluż, għanna bżon aħna nħaffu l-integrazzjoni, l-Unjoni Ekonomika u Soċjali għadha trid tiġi konkluża aħna rridu nalqu ixqu li għadhom hemm ġifieri kemm fil-Kroazja kif ukoll fl-Unjoni Ewropea rridu aħna nkomplu nimxu fi triq lejn riformja fil-Kroazja u fl-Unjoni Ewropeja hemm loka għal titjib fil-ġlida kontra il-korruzzjoni u fil-każ ta' ħarsien ta' drittijiet fundamentali. U aħna smajna minnant il-Sinjura Zvobata, Sinjura Lunacek, is-Sur Puzzled Mhux konċidenza li ħadna din id-direzzjoni u l-Awstrija kienet hemmhekk mill-bidunet appoġġat l-indipendenza tal-Kroazja hemm ħafna affarijiet li jaqduna fuq livell kulturali, ta' storja, impjieg. U aħna vera nilqaw il-fatt li dan il-proċess ġie konkluż bi suċċess qed natamaw li għada se jkun hemm iva ċara u eh, aħna nixuq nilqaw il-Kroazja minn qalbna ħalli bekk nistgħu flimkien noħolqu momentu ġdid għall-Unjoni Ewropea u l-istampa l-Balkani tal-Punent stampa pożittiva. Grazzi ħafna Sir Karis. Signora Fajon. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu Iva appoċċa l-Kroazja għada dan se jkun sinjal importanti li qed nimxu l-qoddim minkejja dawn iż-żminijiet diffiċli u li nittama li se jkun hemm xi aħbar tajba għal pajjiż li qegħdin fil-Balkani tal-Punent fix-xhur li ġejjin. L-adeżjoni tal-Kroazja importanti għal pajjiżi kollha fir-reġjun il-Kroazja se jkun ta' eżempju tajjeb ħafna l pajjiżi l-oħra fir-reġjun speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet affarijiet li għandhom xieqsmu ma' relazzjonijiet ma' pajjiżi kif ukoll tħaddin ta' fiduċa reċiproka. Iva, instabet soluzzjoni tajba bejn l-Slovenja u l-Kroazja. L-Kroazja kellha bżonn timplementa ħafna riformi sabiex tiġġielet kontra l-korruzzjoni imma kienet taħlita bejn maratona u tiġrija ta' Malajr Imma il-maratona ma ġietx konkluża għada nisa domet jiġru Imma xi kultant naraw li l bilanċ jista' jkun naqram ċajpar. in-nies irridu jiddeċiedu jekk huma jixtiequ futur fl-Unjoni Ewropea. Fl-Slovenja kien hemm referendum b'suċċess u naħseb li l-istess riżultat se jkun għal Kroazja. Hemm bżonn ta' riformi u stabilità f'dan ir-reġjun u jien qed nistenna bil sabiex biex nilqa' kollegi mill-Kroazja. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sur Salavrakos, grazzi ħafna President. Iva, nafu li relazzjoni serja tkatret l-sforzi jimla ħadet passi kbar sabiex taħbat wiċċa mal problemi l-kbar li kellha issa għamlet dan bi suċċess u importanti li l-Kroazja tkompli bl isforzi tagħha ta' riforma bl-istess entużjażmu Pereżempju ħadmet ta' drittijiet fundamentali għal riforma tal-ġustizzja, għal trasparenza ta' dawk li huma pereżempju l kuntratti pubbliċi jew inkella l-ġestjoni tal-partiti politiċi. Jekk inqablu dan il-pajjiż mal-pajjiżi l-oħra fir-reġun, naraw li l u ried li għamlet progress enormi qed nitkellem dwar il-fajrom. F'kull każ, Nittama li l-adeżjoni tal-Kroazja se tagħti lat differenti lill possibiltajiet tal-pajjiż jedin fil-dan ir-reġun nixtieq nilqa l-Kroazja. Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-sur Kovac imma mhux jagħti hawnhekk ma din l-awla għalhekk se ngħaddi l-mikrofonu lis-sur Hikmak. Mikrofonu għal-kellim. Micro, please. Thank you. Madam Speaker, I would like Signora President, nishtiq nirringrazzja l-rapporter, nishtiq nil-qa l-Kroazja, nishtiq u kol nifraħ l-Ewropej. Mikrofonu għal-kellim. It's some sort of sabotage here. Dunno, xaħat t-jamel ekka posta biex ma nitkellimx. Għada għanna l-opportunità sabiex nivutaw fuq l-adeżjoni tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. Dina espressjoni turija ta' idejat ta' s-saxħa tal-kooperazzjoni Ewropeja jiddispjaċini li mux jatawnek ma' nasur farreċa xu għandu problema, problema bl-isħubija tal-Kroazja peress li dan huwa messaġġ ta' kooperazzjoni Ewropea li l-kooperazzjoni u l-Unjoni għandha valuri li huma iktar attrenti mill-politiki tiegħu stess. U qed naraw li aħna fi żminijiet ta' kriżi eh, nistgħu aħna nipproċedu bi sforz mirakelusa tal-Unjoni Ewropea tkabbir li rajna eh, li eh, ġibna demokrazija stabbli u soċjetà miftuħa u bil-Kroazja se nieħdu passi ieħor sabiex intejbu l-Ewropa. Il-Kroazja saret soċjetà aħjar u billi sir membru tal-Unjoni Ewropea ċittadini Kroati se jkollhom l-istess opportunitajiet bħal ċittadini l-oħra tal-Unjoni Ewropea u għalhekk l-Ewropa tkun aħjar imma se jinħolqu iktar opportunitajiet aħjar għal kulħadd għal Kroati, l-Iżvezzi, l-Awstrijaċi, jiġifieri kulħadd li qed jieħu sem f'dan il-proġett fantastiku għalhekk għada aħna qed natu prova tas saħħa tal-Unjoni Ewropea fi eh, dawn iż-żminijiet ta' kriżi u hawnhekk qed naraw iva li hemm possibilità ta' ottimizmu u possibilità wkoll li nagħtu messaġġ l pajjiżi l-oħra fil-Balkani tal-Punent. Menta intkom tagħmlu riforma, trasforma, żvilupp, mela u ukoll tistgħu taqsmu il-paċi demokrazija u soċjetajiet miftuħa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Hokmak, nixtieq issa ngħaddi il-mikrofonu lis-sinjura eh, eh, Sir Gontz. Grazzi ħafna. Iva, jiena għandi pjaċir li qed pożizzjoni li ngħid Iva għall-adeżjoni tal-Kroazja biex issir membru tal- l-Unjoni Ewropeja u pala membru tal-Parlament Ewropew nixtieq nifraħ lil Kroazja għal vjaġġ li ħadet il-Kroazja servi ta' eżempju għal pajjiżi l-oħra li din fit-triq itom lejn l-adeżjoni. Il-messaġġ huwa li sħubija tal-Unjoni Ewropeja possibbli u l-Unjoni se iżżomm mal-wedit tagħha f'taħt il-Presidenza Ungeriża irnexxielna aħna nagħlqu il-kapitli tal-aħħar fuq l adezjoni tal-Kroazja dejjem konna impenjati lejn sħubija Kroata. Imma għat jibdal iva xi ħidmiet li l-Kroazja għandha bżonn tagħmel qabel l adezjoni u dawn l-affarijiet qed ngħidhom bħala membru minn pajjiż li reċentament ingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Ewropeja. Importanti ħafna li aħna nipromovu relazzjonijiet eh, bejn il-ġerin li huma tajba eh, li jennaħu eh, il-ħsibijiet nazzjonalistiċi Iva ftit wara gwerra u eh, kriżi ekonomika il-valuri tagħna se jiġu aċċettati biss jekk il-politiċi, il-politikanti u n-nies jippromovuhom dawn il-valuri u għandhom jiffurmaw jinformaw il-pubbliċi dwar id-drittijiet u obbligi li jimxu jitfit ma' sħubija. Jiena nilqa l-adeżjoni tal-Kroazja. Grazzi ħafna Sur Gonz. Sur Kaspari mhux jatawnek magħna f'din l-awla għalhekk se ngħaddi l-mikrofonu lis-sur Peterle. Grazzi ħafna, grazzi għall mikrofonu Iva, eżis kollegi, Jiena nixtieq hawnhekk nifraħ l Kroazja talli konkludiet in-negozjati u talli iffirmat it-trattat ta' adeżjoni. Bekk nistgħu naraw li l proċess ta' integrazzjoni ta' l-Ewropa jista' jitkompla l-Kroazja it-tieni pajjiż mill-eks Jugoslavja li qed se jitlob fl-Unjoni Ewropea u nittama li iktar pajjiżi fl ixlok tal-Ewropa se ikomplu jitlu fl-Unjoni Ewropeja. Και θα του δώσω το λόγο για ένα λεπτό είχε προβλεφθεί. Grazie ħafna. Sur Gasperi għatawnek maħna lek sena dilu l-mikrofonu għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi President. Iva, nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtni l-mikrofonu għal-kem wasalt tard. Jiena nagħti ħafna importanza lill kroazja jiena nixtieq nappoġġa lil dawk kollha li tkellmu qabli. Jiena fost dawk il-pajjiżi li l-iktar kienu preparati ġifieri fil-passi mm, lejn l-adozzjoni u matul dawn l-aħħar xhur sar ħafna progress għalhekk jiena ferm grat lil kroazja l kummissjoni l imsieħba tagħna għal dan il-progress imma sfortunatament jew nafu li hemm ħafna kundizzjonijiet sabiex pajjiż jidħol fl-Unjoni Ewropea, imma sfortunatament aħna qed naċċettaw pajjiż li ma kkonformax ma' mija fil-mija tal-kriterji mux ngħid li eh, il-Kroazja għandi jinsab fi pożizzjoni zvantagġata vizavi il-pajizi l-oħra madwar l-adeżjonijiet futuri nixtieq li jkun hemm ugwaljanza ġustizzja u mhux in ġustizzja peress li kellna regoli xirqa Ewropej u ta' spiss dawn ma ġewx imħarsa. Importanti li fil-futur dan il-punt jinżamm quddiem għajnejkom. Grazzi ħafna Sur Kaspari għalhekk kollegi se ngħaddu għall proċedura catch the eye hemm qatt ta' kollegi li talbu għall mikrofonu u jien se naċċetta sitta minn dawn it-talbiet jekk jogħġobkom żommu mal-ħin allokat tagħkom ħalli bekk kulħadd ikollu opportunità jitkellem. No, lipon. Δεν τον βλέπω. Η κυρία Ρότοβα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Mux qed narra li l-kellim Alex se ngħaddi l-mikrofonu sinjura Rotova. Grazzi ħafna kollegi. Mela il- konklużjoni ta' suċċess ta' dawn negozjati mal-Kroazja vera xi ħaġa pożittiva u sinjal pożittiv ukoll għal pajjiżi l-oħra fir-reġjun u dina garanzija għall istabilità fil-Balkani tal-Polent. Jiena ferm kuntenta għandna aħna relazzjonijiet ferm tajba ġifiri bejn il-Kroazja u il-Repubblika ċeka, imma jiena inqas kuntenta mill-fat li il-Repubblika ċeka tista' tikkomplika il-proċess ta' adeżjoni minħabba il-President tagħna u l-demokrazija soċjali sfortunatament. Intqal li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 Pugajalski ma' ekipa. Il-kellim li jimmis, eh, Iva, eh, grazzi ħafna. Iva, għal darboħra u vera dispjaċini li l-Euroseċċi jetkelmu kontra l-adizjoni tal-Kroazja. Jena nixti nirringrazzja u nifraħ li l-Kroazja għanna vera nkunu gburin ta' din il-kizba Ewropea kbira nixtieq nirringrazzja Zvobada għal um, dawn is-snin um, twal ta' ħidma eċċellenti. Iva, suppost fid-disa ta' Deċembru data se tingħata li l-Kroazja jistħoq illa l-adeżjoni u l-Unjoni jistħoq illa li jkollha pajjiż ieħor kandidat. Aħna nappoġġaw l-adeżjoni u aħna nixxi u nitolbu l-Kunsill Kummissjoni u Presidenza sabiex jinkludu idaħlu l-Kroazja mbagħad Montenegro u s-Serbja. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss sinjura Tikaw, grazzi ħafna Sinjura President Iva aħna nilqaw l-adeżjoni tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea. Naħsbu li dan il-pajjiż jagħmel kontribuzzjoni sivja eh, l-istrateġija ta' Danubju tal-Unjoni Ewropea aħna nafu li l-Kroazja flimkien mal-Ġermanja huma responsabbli għall protezzjoni tal-biodiversità. Kif ukoll mela programmi oħra aċċess 6, aċċess 8, kompetitività tal-kumpaniji. In-netwerk se tra trasport jistgħu jiġu mejjuna wkoll il-Kroazja taqdir rwol importanti sabiex twessa l-infrastruttura tat trasport Ewropea u sabiex din eh, tinkludi l-Balkani. Is-sur Obamaja. Grazzi ħafna, grazzi għal mikrofonu, grazzi President Iva, wara ħafna ostakli burokratiċi il negozjati tal-adżjoni ġew konklużi pożittivament mal-Kroazja u l-Kroazja għamlet ħidma ferm kbira ġifieri għamlet ħafna riformi ġudizzjarji imma qatt hemm xi affarijiet oħra li jifdal pereżempju li dawn jitbedu mill-poter eh, nukleari u li jgħalqu l-impjant ta' Krinsko li jkun hemm ġestjoni xirqa fuq il-frontieri. Il-Kummissjoni IVA tat kas b'saħħtu eh, u ta' ħafna kundizzjonijiet lill Kroazja li kellha bżonn tikkonforma magħhom minkejja rapporti dgħajfa fuq il-progress eh, xorta ngħata ħafna flejes dan il-punt għandu jissemma l-kellim li jmiss is-sur Kukan. Grazzi ħafna, grazzi Iva l-vot ta' da fuq l-adeżjoni tal-Kroazja dan huwa mm, pass importanti ħafna l quddiem u jiena nemmen li aħna se nsaħħu l-Unjoni Ewropea u aħna se nkatru l kredibilità tal-Unjoni. Il-proċess ta' adeżjoni dana wassal għal mm, bidla totali tal-Kroazja u bħalissa dan il-pajis huwa pajis demokratiċu u jiena ninstab ċert li l-kontribuzzjoni lejn l-istabilità il-paċi s-sigurtà f'dan ir-reġjun se tinkiseb il-Kroazja tirrappreżenta l-valuri Ewropej u bħalissa importanti ħafna li nasbu dwar pajjiżi oħra u li naħsbu wkoll dwar l isforzi komuni tagħna sabiex aħna nimxu lejn l-Unjoni Ewropea. Kroazja storja ta' suċċess jiena naħseb li bekk jistgħu jiġu malma oħrajn u fil-futur naħseb li nistgħu nilqgħu dawn l-affarijiet jiena nilqa' l-Kroazja bħala 28 membru. il-kelim li jmissa minuta. L-Unjoni Ewropea probabbilment għaddejja mill-iktar perjodu diffiċli fl-istorja tagħha fejn il-kooperazzjoni u solidarjetà qed eh, jodlhom postom eh, nuqqas ta' fiduċja u għalda stat jina nil-alfat li l kummissjoni u l-Kunsil baqgħu impenjati għadħul tal-Kroazja anke f'dan iż-żminijiet diffiċli. Ewropa maquda ma tistax tkun finalizzata mingħajr il-kooperazzjoni u tħul tal-Balkani tal-Ponent iżda Eh, issa sar inevitabli nitrattaw il-problemi wkoll eh, ta' minoritajiet indiġeni fuq livell Ewropew. Aħna rridu nittrattaw din il-kwistjoni faċċa din il-kwistjoni. Eh, L-integrazzjoni tal-Balkani tal-Punent ma jistawx ikun ma tistax ikun ta' suċċess jekk aħna ninsew din il-kwistjoni. Jiena tama u nemmen li il-Kroazja ser isso segwi il li għamlet fil-gbar tal protezzjoni tal-minoritajiet. Grazzi. Grazzi. Ser nadil kelma lis-Sur Fula. Grazzi, President, membri onorevoli, grazzi wkoll għal dan id dibattitu eh, wieħed pożittiv ħafna. U jiena korraġut ħafna minn dan l-appoġġ li qed nara fir-rigward tal-Kroatja u jiena nispera li dan ser jidher għada permezz ta' vot pożittiv. Jiena nisper, nispera li il grazja tibqa' taħdem għal um, sħobija u mill-monitoraġġ li għan għamilna nuru nistgħu naraw li l grazja żammet il-momentum tagħha fil-preparazzjoni għal um, dħul fl-Unjoni Ewropea u wkoll tieħu responsabilitajiet, ser tieħu responsabilitajiet bħala membru wara li tidħol. Dan għandu jkun ta' priorità kbira għall gvern li ser jiġi format wara l-elezzjoni li jmiss li ser jissir tal-waqt. Jiena nixtieq nenfasizza dan il-punt mod partikolari mhux ser ikun hemm elezzjonijiet għal eh, Kroazja biex tilħaq l obbligi tagħha. Dawk l obbligi li aħna negozjajna flimkien mal-Kroatja u dawn l obbligi ser jintlaħqu meta dawn jidħlu fl-Unjoni Ewropea u nixtieq nikkonferma wkoll li r-ratifika tal-Trattat ta' Dħul ser ikun għad ta' bażi ta' artiklu 49 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea. Minna tal-Kummissjoni jiena nerġa' ntenni l-impenn sieħ tiegħi biex inkomplu kooperazzjoni sħiħa u jiena nassigura li intom informati kif suppost dwar il-progress li ser li ser jintlaħam il-Kroazja fix-xhur li ġejjin sa ma tidħol fl-Unjoni Ewropea. Eh, il-politika ta' tkabbir hija risposta għat l-istennijiet tan-nies biex jingħaqdu f'unjoni maquda. U nejjem nieħdu din it-talima tal-Kroatja li turina li jekk naħdmu ħafna ovvjament ser ikollna l frott Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazie ħafna Kummissarju. Issa l-aħħar mhux iżda mhux l-inqas nadi l-kelma lil is-Sur Dovgielevich fisem il-Kunsill. Grazzi President, Kummissarju, membri onorevoli, jina nixtieq eh, nilqa delegazzjoni Kroata qed nara n-negozjatur ewlieni u nixtieq eh, nifraħlu personalment għall-isforzi ibsin matul is-snin li issa waslu għall-Kroatja eh, fuq l-adva tal-Unjoni Ewropea. Bħala ċajta nista' ngħid li meta l-Kroatja tidħol ser tkunu imdorrin iktar għal dawn l-ismijiet eh, slavi bħal Glevic u oħrajn. Nixtieq nifoka il-kummenti tiegħi fuq xi ħaġa oħra, kumenti ħarin tiegħi fuq xi ħaġa oħra, però nixtieq ngħid li meta dan il-Parlament ivvota ġewwa eh, Strasburg eh, id-dħul ta' 10 stati membri eh, fl-2003 jien iftakar ħafna d-dibattitu li kien hemm qabel ir-referendum qabel sar il-referendum f'dawn il-pajjiżi biex jidħlu anke f'pajjiżi stess ġewwa l-Polonja jiena niftakar li kien hemm ħafna affarijiet bla sens tal-xettiċi Eh, tal-euroxettiċi dwar it-telf tal-identità, ehm, il-problemi ekonomiċi li għizin jinħol u it-tmiem tal-valuri tal-kristjanità, tal-agrikoltura, ecc. Daw kienu kolla fejn bla sens. Araw il pajzi l-oħrajn, pajzi bħal Polonja, Repubblika Ċeka, l-pajzi Baltiċi għaraw għal ehm, x'kisbu permezz tal-Unjoni Ewropea, araw kemm irnexxilhom eh, kemm kien ta' suċċess it-tkabbir mod partikolari l-aħħar tkabbir għal daqstant jiena nittama li d-dibattitu eh, tal-Kroazja qabel ir-referendum ser ikun wieħed ibbażat fuq fatti eh, kampanja bbażata fuq kwistjonijiet ta' vera u dibattitu u jien nispera li mhux se naraw ir-repetizzjoni tal-istess diskussjonijiet li ma jwaslu għal xejn u huma ibbażati fuq uh, leġendi u huma il-bot ħafna mir-realtà. Għal daqstant jena nispera li jkun hemm vot pożittiv għada jien nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sur Soboda għall isforzi kollha u l-impenji kollha li għamel eh, f'dan ir-rapport u wkoll ix-xogħol flimkien mal-Kroazja matul is-snin u jiena nixtieq u jiena nispera ħafna li f'dawn iż-żminijiet diffiċli aħna lkoll ser eh, nkunu nistgħu nikkomunikaw